kwalifikati, Jiena naħseb li rridu noqogħdu attenti biex ma noqogħdux eh, aħna id-deċiżjoni tfawwa u nfarfu r-responsabilità min-naħa l-oħra. Jiena naħseb li nuqqas ta' trasparenza fil-proċeduri l-oħrajn għandha tkun ikkomunikata wkoll u naħseb illi irridu qisna kollox jiena naħseb illi l-proposta tal- kummissjoni hija pożittiva ħafna biex intejbu din il-proċedura u anke fuq pubblikazzjoni ta' eh, ta' din il-proċedura jiena naħseb li jiena kontra din il-proċedura li proponu il-kollegi illi din il-proposta għandha tkun tirata u toħroġ waħda l-Kommissjoni li tintoġib iktar mill-Kunsill. Jiena naħseb li kull proposta ġdida li ħadd toħroġ wara din ħadd tkun proposta iktar dajfa minn din. Ġifieri jiena naħseb illi rridu nagħmluha ċara illi l-Parlament Ewropew jixtieq ikompli jaħdem fuq dan id-dossier huwa l-Kunsill li qiegħed ixekker lill ħidma u l-passi l qudiem li jistgħu jittieħdu f'dan il-kuntest u naħseb li jridu nieħdu deċiżjoni għalhekk aħna nixtiequ li nieħdu pożizzjoni hawnhekk ħalli bekk il-proposta tal-Kummissjoni tkun approvata. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sal Onorevoli Duro. Monsieur President. Iva, grazzi, President. Sur Sefkovic, naħseb li għawek nistaw nkunu onesti. Kif nafu il komissjoni resqet dan it-test għaliex intom eh, edin bejn il-Konsil u l-kumpaniji l-kbar. Edin darkom għal-ħajt bazzikament. Dawn il-kumpaniji eħem riskju illi jiftħulkom kawza u għalhekk għalkom toħorġu b'xi ħaġa. Però il-Kunsill beżieħ kulħadd jaf. Hawnhekk wara kollox qed nitkellmu fuq eh, is-saħħa pubblika ta' 500 miljun il-konsumatur Ewropew qed nitkellmu fuq il-GMOs, fuq il- fuq sistanzi li jaffettwaw is-saħħa pubblika. U Dan kollu nafuħ. U għalhekk aħna qed noġġezzjonaw, inti qed li hemm ħafna oġġezzjonijiet jiena ngħidlek li hemm iżjed. Qed ngħixu f'soċjetà dejjem iżjed komplessa. Aħna qed niġu mitluba illi natu parir fuq eh, iswed jew abjad fuq dawn il-kwistjonijiet, però mhuwiex possibbli u għalhekk Sur Sefkovic jiena nixtieq inkun naf minn għandek jekk il-Kummissjoni u x'beħsiba tagħti priorità li dan is-suġġett hija priorità d-demokrazija u ċittadini u nixtieq inkun naf jekk intom u xħattuha priorità. Minna minn għat tħol fil-dettali naħseb illi eh, ma nix nipremjaw il-dawk illi m'għandhomx koraġġ jagħmlu l-affarijiet. Inti għed li dinja kustjoni kwistjoni li ħadd tibqa' fuq l-aġenda tal-Kummissjoni fis-snin li ġejjin. Tama li aħna bħala Parlament inkunu nistgħu nagħtukom daqatit biex isir progress. Nala billi Nirringrazzja, nirringrazzja lil Sur Corbett u kollegi oħra li kitbu opinjoni fuq dan is-suġġett. Grazzi ħafna tax-xogħol li għamiltu intom u eh, naħseb li xi ħaġa ta' diqa illi il-membri ehm, parlamentari mir Unit ħajħalluna. L-Onorevoli Rope, grazzi ħafna. President, Sur Kommissarju, kollegi, dal-għodu f'din il-Kamra diskutejna l-konferenza fuq il-futur tal-Ewropa. U wasalna għal bil illi il-futur tal-Ewropa li tkun iżjed demokratiku u l-Ewropa tittat iżjed widen liċ ċittadini tagħha. Il-proċedura ta' komitoloġija hija kritikata li ma tantx hija demokratika u ma tantx hija trasparenti. Sfortunatament, hemm problemi evidenti ħafna meta jittieħdu deċiżjonijiet delikati, deċiżjonijiet li għandhom impatt dirett fuq li kelli niklu fuq eh, saħħitna jew inkella fuq is-saħħa tal-annimali. Jiena hawnhekk nitkellem fisem il-grupp tal-ħodor u għannom tal-ħodor nixtieq inħeġġeġ il-Kummissjoni Biex taħdem iżjed fuq din il-mira, hemm bżonn riforma tal-proċedura tal-komitoloġija biex niżguraw li d-deċiżjonijiet ikunu iżjed trasparenti u biex nillimitaw l-opportunità li għandhom l-istati membri illi ma jaħdux deċiżjonijiet meta jmissom jieħdu. Grazzi li sur Rope, sur Posh biex minuta. Grazzi ħafna President. Kommissarju, Jina bħal kollegi tiegħi wkoll nappoġġa riforma dwar il-komitoloġija, m'għandix dubju illi meta l-Kummissjoni tingħata s seta illi tadotta atti ta' implementazzjoni ehm, titpoġġa f'pożizzjoni diffiċli jekk l istati membri ma jnexxilhom xi qbil dwarhom. Qed nitkellem hawnhekk fuq eh, deċiżjonijiet dwar il-pestiċidi jew inkella li kell modifikat, etc. Dan is-suġġett tal-lum diġà diskutejnieh fl-modi u eh, huwa suġġett tekniku ħafna. Naħseb li issa wasal iż-żmien li l-Kummissjoni tipprova tagħti iżjed palata fil-Kunsill u għandha tipprova tara jekk il-Kunsillu x'lest li jaċċetta xi tip ta' modifika. Is-sitwazzjoni attwali żgur li mhijiex aċċettabbli, però qed naraw li mem donna mem lebda rieda biex dan il-proċess jitlesta, għalhekk jeġobkom għamlu daqsxejn sforz. Grazzi. Kollegi, pospixil es ta' minuti għal kollegi Hojsik. Grazzi tassew l-Onorevoli Pospixil is l-Onorevoli Hojsik. Grazzi sew President. Din hija xi ħaġa li ħadd ma jista' jifhem dwar l-Unjoni Ewropea. Ħlif inti. Nitkellmu dwar Ewropa li hija viċin iċ-ċittadini tagħna. Imma nitkellmu wkoll dwar trasparenza u responsabilità u din hija xi ħaġa li hija eh, mhix preżenti f'din il-proċedura. Din kienet waħda mill-akbar problemi tal komitoloġija ħadd ma jaf kif ivvotaw il-gvernijiet u kolħat iwaħħal fi Brussel. Brussel deċidew, Brussel jodu jiddattaw. Imma fl-aħħar mill-aħħar jekk il-ħaddiema tal dawn l-istess gvernijiet li jihdu jieħdu deċiżjonijiet mingħajr ma jkun hemm skrutinju tal-pubbliku. Din hija xi ħaġa li rridu nibdluha. Jiena kuntent illi l-proposta tal-Kummissjoni għadha dimna immissa hemm bżonn li jkun hemm ċaqliq hawnhekk u anke li jkun hemm inizjattivi tal-Kummissjoni li tispiċċa parti mill-plan ta' ħidma tagħha u anke mill-Kunsill u ċittadini jridu eh, isaħħu l pressjoni tagħhom, iżidu l-pressjoni tagħhom. Grazzi l-Sinjura Melchior, jekk jogħġbok, grazzi tassew, se nitkellem bid-Danis. Jaffirja up po eh, Jiena nixtieq inkompli ma dak illi qal il-kollega. L-Unjoni Ewropea hija Unjoni ta' l-Ewropej u ħna qegħdin hawnhekk għax għażlu li poġġuna hawnhekk ċittadini tagħna. Imbosta Ewropej li ħossu l-Ewropa imbeda minna li ma jafux qed jiġri fl-Unjoni Ewropea kollox fidejn it-teknokratiċi u għam ħafna burokrazija, ħafna persuni fl li ma jifhmux x'in il komatologija fl-Ewropa u f'din il-Kamra. U jekk maħniex kapaċi nispjegaw il komatologija kif nistgħu nippretendu l-elettorat tagħna, l-ċittadini tagħna li jifhmu x'inhi x'inhu dan il-kunċett jekk aħna ma nistgħux nispjegaw il-proċess leġislattiv l-ċittadini tagħna Mela maħniċ qed nimxu ma' prinċipji bażiċi, prinċipji illi suppost aħna użajna biex bejna din l-Unjoni. Irridu nkunu kapaċi nispjegaw dawn il-proċeduri li ċittadini tagħna u għalhekk. Nixtieq nappoġġa l-emendi ta' renew biex ikun hemm riforma u napprezza wkoll li inti eh, taċċetta din il-bidla. Grazzi tassew. Issa ma narħat taħt kaġdijaj Sur Corbett, eċċezzjoni, minuta, jekk jogħġbok. Dak li qalet is-Sinjura Merkel dak l-oħrajn huwa minnu għandhom raġun. Is-sistema ta' komatoloġija mhix ċara ħadd ma jifhimha fil-pubbliku. Imma għandna wkoll sistema oħra biex niddelegaw setat il-Kummissjoni li huma l delegati fejn l-affarijiet huma ċari nagħtu issa talura lill-Kummissjoni imma nistgħu inwaqfu d-deċiżjoni tagħhom jekk ma toġobniex u jistgħu jirtiraw ukoll is-setat li aħna nkunu tajnihom jekk hemm bħala parlament sħiħ. Allura dan mhux aħjar li nużaw is-setat delegati u mhux ta' implementazzjoni jiena flimkien ma' xedda rapporters tkallimna dwar id-differenza bejn ta' implementazzjoni u ta' delegati imma għandna nagħmlu aktar użu ta' delegati biex għaxdan huwa trasparenti u aktar demokratiku. Grazzi l-onorevoli Corbett, bek nala il-proċedura catch eye u biex u nisimaw mill-Kummissarju Shefkovic. Grazzi President. Nirringrazzja l-onorevoli membri għal din l-atmosfera pożittiva f'din id-diskussjoni u l-suġġett legali ħafna u naqbel mal-kollegi ma fostom senjura Melchior li mhux faċli nispjegaw ċittadini tagħna kif l-attiet implementazzjoni jiġu adottati u implementati. Nixtieq nassigurakom li jiena ħadd nota tal-ħsibijiet u suġġerimenti kollha tagħkom u nixtieq nagħmilha ċara illi President von der Leyen u jiena impenjati bisħieħ biex dan il-proċess ikun parti mill proċedura tagħna u biex immexxu l-qudiem kollha riformi fl-aspetti kollha. Anke biex insidu trasparenza u responsabilità f'dan il-qasam. Ħadd nota wkoll ta' dak li qal is-Sur Zajer, u s-Sur Rope, is-Sur Durant li jagħtu suġġerimenti ċari u nixtieq nirringrazzja wkoll is-Sur Corbett li spjega situazzjoni diffiċli nsabu fiha għaliex meta niġu biex nimplementawhom u biex u rrida ta' dan il-kamra huwa iktar diffiċli u għalhekk ħafna drabi ma taħġu konna lokal ċaqliq u nispiċċaw dejjem nippruvaw in-nes u raffajt il-qudim naħdmu mal u naħdmu magħkom biex niżguraw li l proċeduri ikunu iktar trasparenti u ċari fil-futur. Nixtieq ukoll nuri apprezzament tal-fatt illi ħafna minnkom tkellmu fuq l-istess ħaġa, proposta tal-proposta tal-Kummissjoni. U se nagħmel l-almu kollu tiegħi biex nifhem aħjar il-pożizzjoni tal-Kunsill ser naħdem mal-Kroazja u mal-Presidenza Ġermaniża biex niżguraw illi kollna Eh, natum buttatura dan il-fajl. Tajib ukoll ukollna pożizzjoni ċara tal-Parlament Ewropew nifhem li ċertu komitati diġà adottaw pożizzjonijiet tagħhom imma hemm bżonn li jkollna pożizzjoni iktar ċara tal-Parlament Ewropew biex bekk id-diskussjonijiet tiegħi mal-Kunsill ikunu nkun istanuħadom noħodhom biktar awtorità għax mhix biss il-Kummissjoni manka l-Parlament Ewropew eh, rridu naraw l-affarijiet mill-istess perspettiva biex immexxu l-affarijiet il qudiem Grazzi tassew għall appoġġ tagħkom għall-idejat li ressaqtu għal din il-kwistjoni tassew importanti aħna se nkunu qegħdin naħdmu mill-qrib magħkom dwar dan is-suġġett. Grazzi tassew. Komissarju Shefkovic. Nixtieq ma neżaġerax din l-atmosfera fuq l-atti ta' implementazzjoni, iżda jiena nixtieq ngħid li aħna ma nafux eżattament maħniex daqshekk ċari jekk hux aħna ħa ikollna qatt ta' implementazzjoni jew Jena jiena nixtieq illi nikkonkludi din is-seduta għadha ħankomplu bil-plenarja fid-disa ta' filgħodu, l-aġenda hija pubblikata u sibuha fuq is-sit tal-Internet tal-Parlament Ewropew nawguralkom il-lejla it-tajba, nawgura li tistrieħu kollha u lill kollegi kollha li għadhom hawnhekk ngħidulhom u nħabbar li s seduta hija issa magħluqa.